am 26. Mela, eżis, signor nishtiq li natikom merħba din il laqan nerġaw nibdew is-seduta li kienet aġġornata fis-27 ta' Novembru, minuti ta' 26 ta' Novembru anzi huma dispożizzjoni tagħkom. Jekk m'hemmx oġġezzjoni, naħseb nistgħu nadottaw il-minuti. Sur Gerike, għandek xi kumment, jekk jogħġbok. Sur President, skont l-agenda tagħna aħna għandna zeppa diskussjonijiet u tlet votazzjonijiet fuq affarijiet li mhumiex ta' urġenza. Jiena nixtieq ngħid illi fil fatt din il-seduta plenarja ta' Brusselli tqumna ħafna flus hija xi ħaġa li aħna rridu nerġgħu nevalwawha jekk għandx verament bżonna. Grazzi ħafna Sur kemm mhux eżatt point of order imma insomma ħadnuh bħala point of order. Jekk m'għandkomx intom kummenti fuq e, il-minuti mela nistgħu nadottaw il-minuti. Sinjuri, l-autoritajt kompetenti tal-Polonja għaluli bil-ħatra tal-Sur Czeslaw Hawk u Sur Slavomir Klosowski, membri tal-Parlament Ewropew, il għallura minn flokom għanna sora Sur Marek Josef Grobarczyk u Sur Bodan Jabċevic. Nishtiq il-natikom merħba issa skont ir-regoli ta' proċedura